Mejna diskussjoni wissa ħan votaw dwar dan wara issa immedjatament fil-fat. Issa nistgħu ngħaddu immedjatament għal votazzjoni nibdew bil-sitt mozzjoni ta' riżoluzzjoni dwar il-pina tal-mewt fil-Belorussja, sport partikolari il-każ ta' Dimitri Kanovolov u Ludislav Kavalov għanna għanna nazitar mozzjoni ta' rizoluzzjoni minn sitt partiti politiċi u nixtieq illi ngħaddi immedjatament għal votazzjoni minnu favur kontra astenzjonijiet dinja votazzjoni unanima kif nista' nara sa l-votazzjoni ta' dwar l-Eġittu għanna seba' mozzjoni ta' riżoluzzjoni u għanna wkoll mozzjonijiet minn seba' partiti u anke hekk m'għandna l-ebda emendi naħseb nistgħu ngħaddu mill-tjetament tal-votazzjoni eh, ġenerali minn jista' jkun favur kontra astenzjonijiet anka bekk nistgħu naraw l votazzjoni unanima, issa skont l-aġenda għandna l-votazzjoni fuq is-sitt mozzjonijiet riżoluzzjoni dwar pina tal-mewt fil-Ġappun aħna għandna mozzjoni Waħda għandna point of order minħat ta' Sur ċista. Grazzi ħafna tal-li għed t-permettin sabiex nitkellem. Naħseb li għem daqxejn ta' konfuzjoni minna ħabbari, naħseb li kien mozzjoni ta' rezoluzzjoni minna tal-li tim qabel il-mozzjoni konġunta. U inti għattajt li ħan votaw fuq mozzjoni għada. Tisa ċar kieġbok? Sur kollega ċiċister, aħna qed nimxu skont l-aġenda, aħna kellna għet għadna għaddin fuq nivutaw fuq l-Eġittu, mbagħad wara nivutaw fuq il-Ġappun. Kif tilkom kellna mozzjoni ta' minn waħda minn naħa ħames partiti u għal raġuni issa nixtieq illi nivutaw ukoll f'abbażi tal-dokument naħa tal-jefdi. Min huwa favur? Min huwa kontra? astenzjonijiet bekk din ma dirċu sa nistgħu ngħaddu għal mozzjoni ta' riżoluzzjoni minnaħa ta' sitt eh, partiti hawnhekk ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni mbagħad nistgħu nivutaw fuq eh, il-test kollu kemm hu votazzjoni nominali kif ġobkom votaw. Kulħadd ivvota mela bekk nista' nagħlaq il-votazzjoni. L-emozzjoni kienet adottata kien hemm 43 vot favur, erba' astenzjonijiet u l-ebda vot kontra. Ġifieri dak kien vot unanimu l-minuti ta' din il-laqgħa tistgħu issibuha mewża mal-aġenda tal-qalimis il- Fil-fatt jiena nixtieq ngħid proset lil dawk il-kollegi kollha li kienu maħtura fil-pożizzjoni ġodda nixtieq nawgura lill kollegi l-feċ tajb rora djarhom istanna Sinjor Korra tixtieq titkellem mik jogħġbok. Grazzi ħafna Iva jien nixtieq eh, ngħid illi ifutajt favur iżda il-magna ma ħadbit li xtajjeb Iva mela niżilna eh, fil-minuti il-pożizzjoni tiegħek kif qed tilkom nawgura l-vjaġġ tajjeb lil kollegi l-vjaġġ tajjeb lura jekk minħabba teb jew imħabba l-istrajk fil-Ġermanja intom ma tistgħux tmorru lura u titqogħdu daqsxejn